u l-axħar sentejn u nofs u din il-kollega zgur li kienet essenzjali biex ikunna dan id dokument hawnhekk illum u diemna. Grazzi ħafna lis-Sinjura McKevin u naħseb li bekk nistgħu nagħlqu din id-diskussjoni u l-votazzjoni tittieħed għadha f'nofsinhar. Issa is-sessjoni li jmiss isseħħam għada l agenda hija disponibli fis sit tal-Parlament u għal-daqstant biex naġġorna l unik hawnhekk issa. Grazie.